Hallo. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Ich darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Grazzi. L-odba tajba nitlob li kulħadd jieħu postu sabiex bekk nkunu nistgħu mmorru minnu fih għal votazzjonijiet. Issa r-rapport Simon huwa l-ewwel wieħed fuq skema ta' garanziji tad-depożiti. L-emendi minn wieħed sa 41, 43, 71, 75, 148 tal-imko. Anzi tal-ekon, favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. U issa? 149, favur. Kontra, astensjonijiet, għaddit. Michael. Il-votazzjoni ta' Michael, ok, ta' jabwiz. Artiklu 2, emenda 154 favur kontra astenzjonijiet. Maddiċ. 42 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 150 reveduta favur kontra astensjonijiet għaddit. 72 sa 74 mill-kumitat favur, anzi taqa, 155 favur, razzi kontra, astensjonijiet, għaddit. Maddiċ, jiskuza ruħu l-President. Skużawni. 151 reveduta favur kontra astenzjonijiet għaddit 152 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 153 favur kontra astenzjonijiet maddiċ issa naddu għal proposta tal-Kommissjoni kif emendata votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. Rizultat qiegħed fuq l-iscreens tagħkom. Għaddiet. Fadlinna l-vota ħari għal-votazzjoni nominali għal oħra, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Nifirħu l-Sur Simon. Issa naddu għal rapport mis-Sur Von fuq l-ini gwida l bagġet tal-2013 l-emenda 7 ġiet l-emenda 2 votazzjoni nominali ġiet mitluba. Votazzjoni magħluqa. Mela, votazzjoni miftuħa xorta waħda kulħadd ikun jista' jivvota. Kulħadd ivvota issa l-votazzjoni magħluqa. Ħaddiet. Wir kommen dann zu Paragraph 9. U wissa naslu għal paragrafu 9, favur. Skużawni, emenda 2, paragrafu 9, favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Emenda 1, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd t vota Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Issa ngħaddu għall-emenda 8 li ġiet tirtirata, emenda li jitessa mela favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Emenda erba' favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Emenda 5 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Abschilis geschlossen. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Issa ngħaddu għall-emenda 6. Għal favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Issa ngħaddu għat-test kollu kemmu favur. Kontra? Astenzjonijiet? Għaddit. Nifirħu l-sur von. Is-sena għaddu għas-situazzjoni attwali għall-stok tal-ponent ta' Saurel tal-Atlantiku, il-pjan multianwali, minu favur, kontra, astenzjonijiet? għaddit. Issa naddu għal kontribut tal politika komuni tas-sajt tal-produzzjoni ta' beni pubbliċi mozzjoni għal riżoluzzjoni minn ħafna gruppi u se nivvitaw fuq bażi individwali l-ewwel wieħed wieħed. Paragrafu tlieta ta' test favur, kontra, astensjonijiet. Namen. Għana bħaldaċ. Għaddit. Anzi, jien verifikaw, kullu ċerti. Tajja, pwis il-votazzjoni miftuħa. Niverifikaw il-vot. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluq issa. Kienet għaddiet ta' bilħaq. Tajb wis, issa test kollu kemmu favur kontra astenzjonijiet għaddit ukoll. Grazzi ħafna. Issa naddu għal punt fuq iżviluppi politiċi reċenti fl-Ungerija u s-sur Batten jixtieq jitkellem fuq dan il-punt, jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, Sur President, kull ma xtaqtu għan neġdilkom l-attenzjoni għal fatt li l-ewwel emenda fuq dan ir-rapport ma derx fuq il-website dal-ħodu Is-soltu tkun tidher fejn kulħadd ikun jista' jara dan il-punt anke l-assistenti li teħejju l-lista tal-votazzjonijiet u qaluli mota affidabbli din hija l-ewwel darba li ġrat ħaġa bħal din fl-esperjenza ta' assistenza tagħna f'dawn il-ħames snin meta kienu teħejju l-voti. Ma nafx kien il-membri jafux ta' din l esistenza nixtieq niġbirkom l-attenzjoni li jekk tivvotaw għal dan mela l-bqija tal-mozzjoni taqa' u dan jappoġġa l ungarizi biex ikun jistgħu ifasslu l-Kostituzzjoni tagħhom minn l-ebda pressjoni minn naħa tal-Unjoni Ewropea. Sur President, inkun gratu kol jekk tistax tagħmel investigazzjoni fuq dan il-każ għala ma derx dan il-punt fuq il-website dal-ħodu. Grazzi. Herr Batten, welcher Änderungsantrag... Sur Batten, lima emenda tajt? L-emenda wieħed fuq lima rezoluzzjoni. Jall-ewwel waħda tal-PPE. L-emenda tal-PPE l-ewwel votazzjoni li se nivvotaw. Tajab wis, il rezoluzzjoni tal-PPE mela. Grazie ħafna fimtek. Mela. Ħadna l-puntijak. Issa neħdu il votazzjoni skont kif jom u għalhekk il-PPE qed jitpoġġa fuq il-vot l-ewwel wieħed. 0050 tal-PPE favur kontra astensjonijiet maddiċ. Namlu verifika tajjeb jebwis kif tridu. Votazzjoni miftuħa. Għala alle Abgeordneten abgestimmt? Kulħadd vota Mela l-votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Issa ngħaddu għal riżoluzzjoni mill-grupp ta' l-ICR. Min huwa favur? Kontra? Astenzjonijiet? L-istess ċifri, jek sejr żball, le anzi tidu verifika mela u votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. L-istess riżultat kelli raġun mela maddiċ. Issa naddu għal riżoluzzjoni mill-erba gruppi politiċi u nibdow l-emenda 2 paragrafu 1 favur kontra astenzjonijiet maddiċ emenda 2 favur kontra astenzjonijiet maddiċ Issa ngħaddu għat-test oriġinali tal-paragrafu 3. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Issa ngħaddu għal paragrafu 4 maqsuma, votazzjoni maqsuma f'żewġ partijiet, l-ewwel parti favur, kontra, astensjonijiet, għaddiet. It-tieni parti issa? Le, anzi tidu tamlu verifika mela votazzjoni miftuħa fuq l-ewwel parti. Għan verifikaw. Kulħadd vota Iva l-votazzjoni magħluqa mela. Għaddit. Issa nivotaw fuq it-tieni parti. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. L-istess maġġoranza mela għaddiet. Issa naddu għall-emenda erba' votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd vota? Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Issa naddu għat-test oriġinali tal-paragrafu 7, favur, kontra, astenzjonijiet. Namlu verifika, nkunu ċerti. Tajja pwis? Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Emenda wieħed, favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Issa test kollu ta' rezoluzzjoni minn huwa favur, kontra, astenzjonijiet. Ħankunu 100% ċerta nagħmlu verifika votazzjoni miftuħa fuq din ir-riżoluzzjoni. Kulħadd ivvota? Grazzi, mela l-votazzjoni magħluqa u għaddiet. kommen nun zur Entschließung zur Lage in Russland, der gemeinsamen Entschließung. Issa naddu għal punt li jmiss is-sitwazzjoni fir-Russja, mozzjoni għal rezoluzzjoni minn ħames gruppi paragrafu 3 tal-emenda wieħed minn huwa favur. Kontra. Ma stax nara sew mela nerġa' nitlobkom minn huwa favur, kontra, astenzjonijiet. Ħajkonna nagħmlu verifika xorta waħda. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota? Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Emenda 2. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Namlu verifika. Din ukoll votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota votazzjoni magħluqa. <clears throat> Maddiċ. Emenda tlieta, favur. Kontra. Astenzjonijiet. Mux ċar minnaw, mela nerġaw niftħu l-votazzjoni nominali. Kulħadd ivvota. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Issa naddu għal paragrafu 15, test oriġinali. Favur. Kontra. Astensjonijiet? Grazie. Eh, Addit. Naddu għal votazzjoni tal-rezol kontra. astensjonijiet. Addit. Issa naddu għal ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Marok l ftejim tar miżuri reċiproċi tal-liberalizzazzjoni fuq il-prodotti agrikoli u l-prodotti tas-sajt. Għanna mozzjonijiet ta' riżoluzzjonijiet konġunt mill-ħodor u l-gwe votazzjoni nominali ġiet mitluba u għalhekk niftaħ il-votazzjoni. Kulħadd ivvota? Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Issa naddu għal mozzjoni e rezoluzzjoni mill-ħodor. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Grazzi maddiċ. Issa naddu għal rezoluzzjoni konġunta mill-erba gruppi politiċi L-emenda erba hija votazzjoni nominali mela votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. U m'għaddiċ. Emenda ħamsa, votazzjoni nominali għal darba oħra, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Issa naddu għall-emenda wieħed, paragrafu 6, fejn il-Sinjura Muscardini għanda emenda bil-fom. O Muscardini? De, si. Grazzi, President, jina kontet nitlob jekux possibli fuq l-emenda 6 fit-tmim tal-paragrafu wara Parlament Ewropew nżidu jekk l-evalwazzjoni tal-impatt turi li jkun hemm diffikultajiet oġġettivi fis-setturi involuti f'dan il-ftehim, il-Kummissjoni tittieħu konta dan fl-ambitu ta' reviżjoni tal-PAK, il-Politika Agrikola Komuni, biex bekk nilqawa tħassib li hemm tas-settur tal-bidja. Grazzi. Ja, ich möchte, ich muss fragen. Tajja kwis. Grazzi. Mela nitlob hemm xi oġġezzjoni għall-emenda bil-fom jekk għandna 40 membru li umu u li huma kontra għanna iktar minn 40 fil-fat. Grazzi, skużani, Signora Moscardini, da ma nistawx nilqaw dik l-emenda bil-fom. Issa naddu l-votazzjoni fuq l-emenda wieħed minn huwa favur. Grazzi kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Tajpwis. Namlu verifika fuq l-emenda wieħed. Votazzjoni miftuħa. Kolħat vota? Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Issa naddu għall-emenda 2, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. Għaddit. U għalhekk naslu issa għat-test oriġinali dan jaqa' u nistaw naddu għall-emenda 6 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Mela l-votazzjoni magħluqa. Maddiċ. U issa naddu għall-emenda 3 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? vota Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Issa l-aħħar vot fuq it-test kollu kemmu. Min huwa favur, it-test, juri deħ, min huwa kontra, astenzjonijiet. Namlu verifika, ħankunu ċerti fuq dan il-vot, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Ufnun għaw ftin. Issa naddu għal rapport mis-sur Bove, votazzjoni nominali, sur Bove, jek joġbu. Uh, Monsieur President. Grazie ħafna, President, kollegi, mux ser nħidilkom ħafna ħin, kull ma kan nishtiq najt u għal rapport fuq l-FTA li għandu ismi fuqu bħala rapporter diġa kellu vot fil-Kumitat Inta li kien favur dan il-ftejm ta' kummerċ ħieles u bħala konsekwenza ta' dan il-rapport kien li li bħala rapporter. Zdajna nitlob li dak li jkun vota kontra il-rapport għaliex dak li huma kontra l-ftejm irridu jivvotaw le u mhux iva. Staqt narraf fil kulħadd fuq xi ser tivvotaw. Grazzi ħafna, grazzi ta' dik il-kjarifika. Grazzi ħafna. Issa niftaħ il-votazzjoni tar-rapport tas-Sur Bove. Grazzi ħafna, kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. Għaddit. Ir-rapport għadda. Issa, naddu għal Sur Bove. Grazzi President, peress li r-riżultat huwa dak li hu nirtira ismi mill-rapport, naċċetta il-vot tal-maġġoranza, iżda nixtieq nirringrazzja da kollha li kienu parti mid-dibattitu importanti l ewwel darba li kellna dibattitu fuq kwistjonijiet ta' kummerċ internazzjonali u rridu nimxu f'din it-triq fl-opinjoni tiegħi. Naħseb li issa l-Kummissjoni se jagħtu widem għad-dibattitu li ser ikonna f'dan il-Parlament fil-ġejjieni. Grazzi. Grazzi ħafna Sur Bover, mela Sur Bover tira ismu minn rapport u dan ifisser li dan il-rapport huwa r-rapport ta' Sur Moreira. Ta' jepwis. Sur Moreira għadek kemm ksibt rapport. Issa ngħaddu għas situazzjoni fis-Sirja, għandna mozzjonijiet ta' riżoluzzjonijiet minn ħames gruppi, ngħaddu għal-votazzjoni mill-ewwel, minn huwa favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. Issa, naddu għal 19 sessjoni tal-Kunsil ta' Drittijiet ta' bnidem f'Ġenevra ta' ġus maquda favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda tlieta favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda tnax favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 13 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda erba, votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Issa emenda sitta, favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Emenda 15, favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Emenda 14, favur, kontra. Astenzjonijiet, maddiċ mill-lider. Emenda seba, favur, kontra. Astenzjonijiet, jikonna namlu verifika votazzjoni miftuħa fuq l-emenda seba. Kulħat il-vota? Tajab wisq, mela votazzjoni maluqa, għaddit. 29 u huma l-istess, naddu għal votazzjoni nominali fl-imkien tagħhom votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Emenda 10, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. Maddiċ, emenda 11, favur, kontra, astensjonijiet. Għal darboħra, favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. Emenda 16, favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ. Emenda 8, favur, kontra, astensjonijiet astensjonijiet għaddit. Test oriġinali, emenda bil-fom, Missur Preda. Jek jozbu? Fejn jgħad? Jek jozbu, Sur Preda. Grazzi ħafna, President nixtieq nagħmel suġġeriment. L-ewwel parti tal-paragrafu 29 naħwa kondanna eċetera eċetera sal-kliem tal-użu tal-pina kapitali għal sempliċi raġuni minħabba li wara l-ofsenar ser nkunu għedin meċu rezoluzzjoni fuq dan is suġġett preċis u għalek dan nħossu li għandu iktar sustanza meta mqabbel ma dan it-test. Grazzi ħafna, grazzi Sur Preda, għal dik il-mozzjoni għaw xaħat kontra. Tajab wis, ndirizzajnija. Mela l-paragrafu jibqa kifinu bla ebda bidla u s-sana għaddu għall-emendi għall-emenda 17 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 18 favur kontra, astenzjonijiet maddiċ. Emenda 19 favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. 20 favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. Paragrafu 31, żewġ partijiet, test oriġinali, l-ewwel parti favur, kontra, astensjonijiet, għaddiet. It-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Ħanamlu verifika anzi nerġgħu nivvotaw fuq 31 test oriġinali it tieni parti. Votazzjoni miftuħa, kulħadd ivvota, iva mela votazzjoni magħluqa. Għaddiet, issa ngħaddu għall-emenda 5, favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. Test oriġinali tal-paragrafu 50 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda wieħed favur kontra astensjonijiet maddiċ. U issa nivvutaw fuq il-test kollu kemmu favur kontra astensjonijiet għaddit. Issa, il-punt li jmiss l-aċċess għall-omja għall-kodba, dok li huma neqsi mid-dawl mill-Kumitat tal-Petizzjonijiet favur kontra astenzjonijiet għaddit. Abschluss eines regionalen Übereinkommens über die il-Konvenzjoni Regionali fuq ir-regoli ta' oriġini pan-Ewropew l-ewwel emenda dawk favur dawk kontra astenzjonijiet Maddiċ. Il-test dawk favur kontra Votazzjoni nominali fuq il-rapport li jemess memx talba għal votazzjoni nominali għawnek għallek ma nivvotaw fuq il-dokument favur kontra astenzjonijiet għaddit. Issa senna dwar rapport Mr. Menendez de Valle l-istess suġġett eh, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Nixtieq nifraħ is-sur Menendez. Issa il-vot fuq il-futur tal-GMES. Dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet. Għaddiet. Grazzi lil kulħadd.